kumitat ta' kodiċi ta' kondotta mela Is-Sur Kazini, Signora Regner, Signora Vikstrom, Is-Sur Hafnar, kif ukoll Is-Sur Karim. Barra dan, Is-Sur Mazalka, kif ukoll Is-Sur Speroni ġew maħturin bħala membri sostituti tal-Komitat dwar il kodiċi ta' Kondotta l-EPP